Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, c'est toujours... President, membri tal-Parlament, Senjuri, Lodwa Tajba, Dejjem gostu pjaċir tiegħi nerġa' niġawnek fil-Parlament, jena kont hawnhekk eh, darbtej qabel, servej darbtej fl-aħħar 20 sena. Naf perfettament Eh, kif jgħadu l-Parlament u eh, jina l-est ta' rwol tijaj pala komissarju għal affarijiet ekonomiċi u finanzjarji tassazzjoni Unjoni Doganali fil-Komissjoni Juncker. U dan namlu eh, b'sens ta' gburija jina jgħatawnek sabiex inservi l-interessi ġenerali fl-Europa u għetin ħejjiru ħibu milita' U anka b'sens ta' responsabilta li xnaf tajjeb sfidi ekonomiċi għanna u dimna aħna l-Ewropej. U għandi konvenzjoni politika b'saxħita li uh, eh, E, eh, dinija Ewropa illi issa trid tirnexxi din konvenzjoni li ħarġet wara snin twal li jiena kont nagħtu fuq affarijiet ekonomiċi bħala MP, Viċi President tal-Parlament, Ministru tal-Affarijiet eh, Ewropej eh, u finalment fl-aħħar sentejn pala Ministru tal-Ekonomija u Finanzi fi Franza. U eh, matul l-istorja jina dejjem ħassejt illi jina Ewropew 100%. Xtaqt ngħidilkom jiena nemmen l-Ewropa hija l-istorja politika tas-seklu jina tassew nemmen li differenzi tagħna isaħħuna u li naqdu l-popli hija ħaġa tajba li aħna aktar b'saħħitna meta nitkellmu vuċi waħda. U jiena konvint illi l-idea l-ideal Ewropew jgħina inwarbu it-traġedja tal-passat u fil-preżent fl-Ewropa qegħdin niċċelebraw ċertu eh, emozzjoni mit-sena mill-ewwel gwerra dinija u minn meta anka u anniversa minn meta warabna il-tedida tan-Nażiż ukoll Ewropa nħolqot sabiex noħol u minn dan il-chaos. Missiri kien Rumen, ommi Pollakka, jina ġej minn familja illi eċet mill-eċet l-izbalji tal-biraħ kif eh, għal Stefan Zweig, familja illi rat traġedji xowa u naf li l-unifikazzjoni ta' dal-kontinent fil-2004 mbagħad fil-2007 xi ħaġa li jiena kontribwixxejt għalija għaliex kontrapporter għal sobija ta' Romanija fejn twilet missiri jiena konvint illi dan huwa moment storiku għal ċivilizzazzjoni Ewropea u nħoss illi l-inkun attur prinċipali f'dal proġett Ewropew illum u anka għada hija ta' importanza politika kbira u għalija hija ħaġa personalment importanti wkoll. Imma nafu ukoll illi anqas eh, ċittadini tal-Ewropa jemnu f'dan illum u rridu nifmu li mhux kulħadd jemmen fl-Ewropa fil-preżent ħafna ċittadini ma diżappuntati li xi li l europa ma ħarsithomx kif suppost ma kienx hemm il-progress nishtiq. U eh, minna ħadd l-Ewropa u nħossuna minnar saħħa ekonomikament u politikament. U rajt, dan is-sentiment jizdiet fl-aħħar snin, speċjalment fost il-ħaddiema. l-esni ġilet dan is-sentiment. Membri tal-Parlament ma nistawx nitolbu li ċittadini tagħna u li zazax tagħna illi jistennew aktar minn hekk iċ-ċittadini tagħna ġew affettwati mill-kriżi ekonomiċi, zaza, anzjani, nisa, urġiel fil-pajzi kollha tagħna, ma nistgħu sempliċement ngħidulhom xi ngħidu dwar il-paċi, rekonċiljazzjoni bejn eh, l-edewa tal li l-lum ħbib fiħdan l ewropa li qed jitolbuna issa u aktar minn hekk iridu riżultati u jiena nixtieq nikkontribwixxi ah, sabiex niksbu dar riżultati permezz tal-appoġġ tagħkom ukoll. Irridu taqma, irridu rida politika u dan huwa l-messaġġ tiegħi, dan huwa il-messaġġ fil-mandat tiegħi bħala kummissarju. Rajna progress fl-Ewropa reċentement niftakar eh, xħassejt fil-Parlament meta kena itkabbir tal-2004. Iktar reċentement niftakar il-jili twal fil-laqat tal-Eurogroup u l-Ecofin fl-aħħar snin dak il-moment kien hemm dubji serji dwar l-Ewropa, dubji dwar l-euro, konnet nistennew illi l-euro tikkollassa u l-banek tagħna jfallu, però kena għajnuna kruċjali mill-Bank Ċentrali Ewropew u l-lum il-ġurnata ma dnix nitkellmu dwar kollas eh, possibli ta' zona euro. Pajiz għaddew minn sakrifiċi kbar li weġġaw il-ċittadini, l-Unjoni Bankarja reġat għabdet triqta u fil-ġejjien se jkun hemm aktar stabilità finanzjarja fl-Ewropa, deficit pubbliku wkoll qed jitnaqqas u żona euro edha tinfirex iktar. Jiena kont parti minn dal-battalji kollha f'dan is-snin li għaddew u jiena Ewropew konvint, jiena gburi b'dan. Però rridu nkunu um li sabiex niddisku, nirealizzaw l-stabilità budgetarja u finanzjarja huma essenzjali, iva imma li l minn dan dak li jridu ċittadini tagħna huwa progress soċjali, jridu tkabbir, jridu l-impjiegi. Hemm sfida qudiemna u din l-sfida hi li għandna niġġieldu il- eh, tnaqis ekonomiku flimkien u dan dini kif nara responsabilità tiegħi u hekk nara x-xogħol tiegħi magħkom. Membri tal-Parlament jiena kontent l-lum li qed impoġġi li l-nifsi għas-servizz eh, tal-interessi ġenerali Ewropej fiħdan l-Kommissjoni Ewropea li fil-qalba tal-komunità u jina li estal din l-sfida. Din xi ħaġa li diskutejt fit-tul mal-President Juncker propju mill għada tal-Sunti Ewropej jina gburi li parti mit-tim tiegħu u ħankun qed naħdem mill-qrib mal-kollegi fil Miss l-elezzjoni u l-Viċi President ukoll għax rridu l-arfin ta' kulħadd, id-determinazzjoni ta' kulħadd sabiex noħorġu minn il krizi Ewropea. U jiena kontent li nista' nikkontribwixxi għal dan fil-wol tijaj u se nikkontribwixxi għal kolleġalità li hija tant ħaġa importanti importanti fi dan il-Kummissjoni. Nixtieq ukoll ngħid li kien hemm kooperazzjoni eh, Eh, eccellenti mal-Sur eh, Xameta Barnier u Oliren, preċedissuri tijaj. Naflim ħafna xol u d-dimna u sen kunet namel da xol eh, flimkien ma' komblajnu natakom u flimkien mal rida politika u rida demokratika tal-parlament għanna roadmap komuni u d-dimna l-ħamisin li ġejjin sen kunet naħmu flimkien U hija ħaġa diffiċli iva rridu li l europa taħdem meġrit, rridu li l europa tkun hemm ċittadini għan negozji. U għandna bżonn ideja ċari fuq kif namnu dan. Għanna ġrida doppja qoddimna għanna bżon stabilita, għanna bżon nvaraw mġrit l-ekonomija tagħna u tkabbir dawn huma importanti ħafna hemm bżonn illi inwarbu kritika politika, takki personali, hemm bżonn nifmu illi mhux se jkun hemm tkabbir jekk ma naqsux id-deficit d-dejn kemm pubbliku privat u hemm bżonn tkabbir għal stabilità u sabiex neħilsu mid-dejn għandna bżon nitnej li u nagħmel nieħu niħu tal nipen qudiemkom il-regoli budgetari ta' għandhom jiġu rispettati u rispettati mill-istati membri kollha. rridu nagħmlu dan minna jirma nitnikru u eh, eh, nitrataw l kulħadd l-istess. L-istati membri kollha żgħar jew kbar irridu jsegwu l-istess regoli. U eh, jiena nkun uh, Eh, imparzjali u ġust fil-ġudizzji tiegħi u eh, indipendentement minn għandi u dimmi se nizgura li dan jobdi regoli u li niksbu progress ekonomiku. It-tisħiħ tal-semestru Ewropew u reviżjoni tal-Istrateġija Ewropa 2020 u l-linji gwida mħabbra minn Jean-Claude Juncker f'dan ir-rigward titina l-opportunità li niddiskutu kwistjonijiet essenzjali. Jina impenjat sabiex nsaħħaħ iż-żona euro. Dan ifisser il-tisħiħ l-struttura politika u istituzzjonali ta' żona, il-ħidma tagħha l u anka illi nfittxu tkabbir għal stati membri oħrajn illi u l-kriterji. Jina ġilid bisħiħ sabiex nħares l-euro għad matul il-krizi. Sen kompri namel dan biswit Valdis Dombrovskis għaliex nemmen eh, b'konvenzjoni il konna nemnu konvenzjoni fil-ġejjini tal-munita komuni. Jien impenjat bisħiħ anka lejkom illum li naħdem sabiex nerġa' nagħti l-ħajja nagħtu l-ħajja li tkabbir. Ma nix naċċettaw, ma nistgħux naċċettaw eh, tkabbir zero għas-sena li ġejja u sitt snin wara l-kriżi ekonomika investimentu tal-Unjoni Ewropea għadu 17% anqas milli kien fl-2007 Jiena ser naħdem flimkien mal-kollegi sabiex eh, nibdew il-pjan ta' investiment ta' 3 biljun euro mħabbar hawnhekk minn Jean-Claude Juncker. L-Ewropa għandha bżonn investiment mod urġenti kemm eh, pubbliku kif ukoll privat sabiex noħolqu negozji, xogħli ġodda, u noħolqu l-infrastrutturi li tant għandna bżonn għal-ġejjieni. Ser naħdem bisħiħ sabiex nilħaq dan l-an fil-żmien ġejjin anka ma' sinjuri Katanajnen u Hill. Nittama illi il-ritorn ta' tkabbir iġib miegħu anka aktar ġustizza soċjali ċittadini tagħna. Għandna bżonn insewwu id-danni li saru mill-kriżi ekonomika illi kkawżaw wisbatija għal nisa urġil madwar dan il-kontinent. Hawnhekk għal darboħra ma nistgħux u m'għandniex naċċettaw illi livelli ta' qatt jilqu 11.2 fil-mija fi zona euro u li laħqu 23.3% fost iż żaza kabir ekonomiku hemm bżonn ikun sostenibbli, hemm bżonn jiġġenera x-xogħlijiet għal-għada, hemm bżonn jagħti l-fiduċja lura li żgħażagħ fl-Ewropa u f'dan il-punt Marjan Tyson u jien għandna l-istess idejat. Mi St. Jordan il ftiġ għal ġustizja soċjali, għal-ġustizja u koll kif nieħu responsabilità tiegħi għal politika ta' tassazzjoni. F'dan il-qasam se nkompli l-ġlida kontra tax havens, evażjoni ta' taxxa u pjanar ta' taxxa aggressiv. Dan huwa essenzjali għal raġunijiet ekonomiċi kif ukoll etiċi għanna ntemmu darba l-dejjem segretezza bankarja fl ewropa hemm bżonn inkomplu f'din ir-rotta kif deċis mill-G20 l-skambju automatiku ta' informazzjoni għandu jisiju il-regola fl-Europa u standard fuq livell globali u tistaw tiddependu fil-fat fuq il-appoċ tijaj fil-ġlida kontra dan. U kol sent l appoċ tijaj li taċ stat membru li deċidew li joħol u eh, taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji permezz ta' kooperazzjoni msaħħa. Jina pala ministru appoġġaj din inizjattiva ma' Wolfgang Schoble inizjalment u se nkompli nagħmel dan pala membru tal-Kummissjoni Ewropea. Ejja ma ninsewx anka l-politika doganali li tmanka tidħol f'kwistjonijiet konkreti għal ħarsin ta' ċittadini tagħna u l-intrapriżi żaru medji f'din id-dinja globalizzata. Hemm bżonn naħnu flimkien sabiex inwaqfu il-kodiċi doganali ġrid tal-Unjoni sa' Mejju 2016. Dinja bitċa xogħol kruċjali li fuq qaser naħdem mill-qrib mal-membri tal-Kumitat Imko Winta. Għal daqstant, grazzi ħafna dawn kienu ħut mill-responsabiltajiet u mill-sfidi li għandi qoddimi. Jean-Claude Juncker rrit komissjoni li tkun iktar politika effettiva u konsistenti u f'dan din il-komissjoni nixinkol garantur tal-interessi Ewropej, anka l-interessi ekonomiċi Ewropej. Eh, Guardiansku Plus tal-regoli komuni xaħat li promuovi inizjattivi kollettivi għal tisħiħ ta' tkabbiru xol. Il-tqajt ma' ħafna minnkom, naf xinu ma' l-mistoqsijiet ta' komina Franċiż, jina Soċjal-Demokratiku fil konvizjoni tiegħi. U eh, mux ħaġa tal-missija li hija din u għansi eh, xtaqt ngħid illi mhux se nuża rwol tiegħi sabiex nkun ambasċatur għal u jew pajjiż wieħed kif tafu. Kif għandkom raġun titolbi se nkun Kummissarju Ewropew dedikat għal rwol tiegħu għal responsabiltajiet f'dati lilu se nkun imparzjali indipendenti f'interess privatu u nazzjonali u xtaqt naħdem biswit ma'kom sabiex nservi l-kawża Ewropea din l-aħħar l-Ewropa l-aħħar ċanza l-Ewropa, l-Ewropa hija proġett eh, pozittiv ħafna ma li stajfalli u kol, Iva, fil-portafol tijaj, għandi direzzjoni li nishtiq eh, insegwi u sen kun disponibli sabiex naħdem il rib mal-parlament ma kom il-kol fil-gruppi kollha tagħkom. Sen kun qed naħdem il-rib ukoll ma' żewġ DGs illi jaqaw taħt eh, l-awtorità tiegħi, se nisma' l kulħadd se jkun hemm dialogu sħiħ u rispet sħiħ lejn din l-assembleja li tant naftajjeb fej servejt eh, darbtejn u għandi ħafna politika esperjenza u kol kont parlament membru għawnek, kont eh, ministru fi Franza u naf kemm responsabilità demokratika hija importanti kemm hija għalbna l-kol u din hija ta' importanza enormi għalija. Membri tal-Parlament nix jina rrit nkun komissarju responsabli li għan penjat għal l-impjant demokratiku eh, nafda fl-appoċ u fiduċa ta'kom sabiex nele l-sfidi li għandi u dimmi u għafdan l-spirtu li l les nix ma u nirrispondi għal mistoqsijiet ta'kom. Grazie.